Se tkompli l-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum ir-rapport tas Sinjura Ris dwar ikel maħsub għat-trabi u tfal żar u ikel għal skopijiet mediċi speċjali. Se nibda billi ngħaddi l-kelma lir rapporter għal erba' minuti. Sinjura Ris. Signora Ris. Ixxel il-mikrofonu, kjoġbok. Iva, grazie, President. President, Kummissarju, jena xtaqt nejt l odu għattajba l president daniza ma forsi ntilfu jaraw il-futbol il-bira u inkwetat wis biex jiġu għawnek. Illum, xtiq nirringrazzja l shadow rapporters illi matul dan il-proċess kienu qed jaħdmu għal gruppi politiċi rispettivi tagħhom. U dejjem aħjar meta l-Parlament jitkellem bleħen wieħed minn meta jkun mifrut u qed nitkellem dwar Sunja Delajder u Sur Schruiter qegħdin nitkellmu dwar persuni vulnerabbli u familji li huma affettwati hawnhekk. it test li ser niddiskutu dal li ser nivvotaw dwaru f'nofsinhar huwa kruċjali għat-tfal ta' taħt tliet snin u persuni li jeħtieġu eh, ikel dietetiku speċjali għaliex għandhom mart partikolari. Għadin nitkellmu dwar individwi illi kolom son ta' ikel li kopri 2% tal-suq tal-ikel, mhux ser nitkellem fit-tul dwar dan, imma il-Kummissjoni Għamlet bieċa xogħol tajba wara 35 sena ta' leġizlazzjoni dwar ikel dietetiku illi ikopri e, tipi ta' ikel ukoll. Dan huwa parti mill e, leġizlazzjonijiet illi għandna u għedin naraw li għanna din il-għedġuġija ta' prodotti tal-ikel u dan qed jagħmel ħsara l-kohezjoni ta' suq intern u spiss ma jippermettix biex il-konsumaturi ikollhom l-għażla libera. Meta votajna fil-29 ta' frar dwar la bozz tiegħi fi dan il-Kumitat, Kumitat tal-Ambjent ivvota mod unanimu u bat messaġġ ċar dak li qal kien illi l-approċċ tal-Kummissjoni biex tissemplifika din il-leġislazzjoni u tneħħi l-kunċett ta' ikel dietetiku din hija xi ħaġa tajba u aħna nappoġġawha u importanti wkoll illi aħna nżommu qafas leġislattiv illi ikun mamul għal tliet tipi ta' ikel għal tfal żgħar, u għad persuni illi għandhom mart. Din hija bħal popolazzjoni illi ma tistax tagħmel l-għażla libera tagħha. Hemm regoli stretti dwar l-ittikettjar u l-kompetizzjoni. Aħna ridna wkoll nifirxu aktar il-kamp ta' applikazzjoni biex inkopru gruppi oħra vulnerabbli mhux se ngħid li hemm xi grupp li huwa aktar vulnerabbli mill-ieħor, imma aħna qegħdin naħsbu dwar persuni li għandhom pis żejjed u għandhom anqas minn 1200 kaloriji kuljum. U il celiax dawk li huma intolleranti għal gluten. Madwar 2% tal-popolazzjoni fl-Ewropa aħna impenjati biex inżommu dan il-qafas legali speċifiku għal prodotti mingħajr gluten. Aħna qegħdin nippruvaw nipproteġu l dawk li huma l-aktar fraġli u vulnerabbli fl-Ewropa. Mhux se noqgħod insemmi kollox hawnhekk ma nistax insemmi kollox, President, imma rridu naħsbu dwar xi kumpaniji dinamiċi hawnhekk fl-Ewropa dawn l-SMEs illi huma il-qalba innovattiva, kreattiva tal-Ewropa fil-rigward tal-ħolqin tal-postijiet tax-xogħol kumpaniji fl-Italja, fil-Ġermanja, fil-Belġu illi jaħdmu fil-qasam tal li l gluten. Kenna ħafna kuntat mal-SMEs matul il-ħidma tagħna u ma kienu mħasba dwar il-fatt illi l-Kummissjoni qed tipprova tibdel il-leġislazzjoni tal-2006 dwar il-claims tal-ikel. Hemm kwistjoni tal-ispejjeż illi din hija importanti għall smis biex huma ikollhom kas legali solidu għall-efsa bejn nofs miljun euro għal miljun euro sa miljun euro. Irrid nagħmlu xi ħaġa hawnhekk biex ikollna kompetizzjoni ġusta. Ser nispiċċa kummissarju, għall aċċess għall smis fis-swieq irid ikun wieħed li nistgħu nsibuh f'kull tip ta' leġiżlazzjoni. Nixtieq nikkummenta xi ħaġa dwar ix-shadows. Jiena bħala rapporter irrid inżomm mal-kompromess ġenerali li ksibna fil-kumitat marriċ illi niftaħ bibin ġodda l-aktar ek l-affarijiet jom fil-kumitat MV l-emend 84 pereżempju dwar il-pestiċidi illi jiena xtaqt nerġa' niddiskutiha ma xorta ser inżomm għall-kompromess tagħna li huwa kopert mill-emenda 63 mhux ser narġa' niftaħ il kustjoni u m'għandix lani li nagħmel dan u jina nsab għana nara x'għandhom xi jgħidu il-kollegi. Grazzi, Signora Ris, issa fissem il-Kummissjoni sordalli. Il-Kummissjoni Ewropea. Aziz President, onorevoli membri, f'konformità mal-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar, il-proposta tal-Kummissjoni dwar ikel għal tfal u tfal żgħar u ikel għal anijiet medikali speċifiċi jipprova jissimplifika leġiżlazzjoni attwali billi neħi regoli illi saru għan mhux meħtieġa jew inkella kontradittorji. Il-protezzjoni tal gruppi vulnerabli tal-popolazzjoni hija waħda mill-anijiet ewlenin tal-proposta illi aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk illum. Iżda qabel ma nitkellem dwar is-sustanza tal-proposta l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l rapporter is-Sinjura Ris tal-li ħejjiet dan ir-rapport u wkoll nixtieq nirringrazzja l shadows kollha. Nixtieq ukoll insemmi l-input mill-kumitati l-oħra wkoll imko u tre Kummissjoni hija sodisfatta bil-linja ġenerali illi ittieħdet fir rigward tal-emendi proposti. Il-proposta sejra tneħħi il-kunċett ta' ikel dietetiku, kunċett illi l-lum huwa konsidrat eh, antikwat minħabba l-evoluzzjoni tal-suq tal-ikel f'dan l-aħħar deċenju. Jina sodisfatt li qed nara l-onorevoli membri jaqblu ma' dan l-approċċ u jarfu l-ħtieġa illi jirrevedu fundamentalment il-leġislazzjoni attwali. Il-kamp ta' applikazzjoni tal eh, bosta tal regolament propost se jkun limitat għal numru ta' kategoriji marufa ta' ikel intis għal gruppi vulnerabli tal-popolazzjoni, mod partikolari il-tfal u it-trabi u persuni illi jeħtiġu prodotti għal maniġġar tad-dieta tagħhom minħabba li huma ta' supervizjoni medika. Uħut minn dawn l-emendi proposti suġġerixxu illi l-ikel għal biex wieħed jirqaq ikun miżjud fil-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament. Jiena nkejja li nemmen li dawn dan l-ikel jista' jitpoġġa b'mod komprensiv taħt ir-regoli orizzontali tal-ikel jina nifhem it-ħassib tal-Parlament u jina lest li nikkonsidra l-inklużjoni tagħhom fih dan il-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-proposta. Madanakollu l-appoġġ tiegħi ma jistax eh, jott ukoll għall-inklużjoni tal-ikel mingħajr gluten. Fih dan il-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament fl-opinjoni tagħna dan mhux meħtieġ u ma jkunx lanqas konformita ma l-interess ta' Silex li għalihom huma maħsuba dawn il-prodotti u lanqas konformità mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar u ta' semplifikazzjoni. Aħna il-koll naqblu dwar l-importanza li nżommu regoli attwali dwar ikel bħal dan, iżda dan jista' jiġi żgurat Mod aħjar b'mod aktar sempliċi billi nitrasferixxu dawn ir-regoli fil-regolament li ġie adottat dan l-aħħar dwar l-informazzjoni dwar l-ikel il-konsumaturi. Apparti minn hekk trasferiment bħal dan jista' jiggarantixxi il-regoli attwali u koll japplikaw għal ikel muxi paketijat minn qabel u għalek joffru protezzjoni aktar mifruxa u aktar għolja għal silex Bosta emendi saru fir rigward tal-ettikett u dispożizzjonijiet marbuta ma' dawn u kif ukoll ikel eh, kif ukoll l-użu ristret tal-pestiċidi fl-ikel ta' trabi, jiena ngħidilkom illi għandi l-istess opinjoni bħal parlament fir rigward tal-protezzjoni ta' trabi u tfal żgħar u jiena fil-prinċipju nista' naqbel ma' suġġerimenti li saru. Ma dan kollu jiena nemmen illi dettalji illi għandhom waslu biex dawn il-prinċipji u għandhom jiġu trattati flatti delegati speċifiċi. Jiena wkoll nappoġġa l-istess approċċ pożittiv dwar il-preparazzjoni ta' rapporti dwar ikel sportiv u eh, ħalib għatfall li qed jikbru. Minna l-oħra ma nistax napoġġa l-emendi dwar il-twaqif u l-aġġornar tal-lista ta' sustanzi tal-Unjoni batti delegati minn flok batti li implementaw. Il-proposta tal-Kummissjoni hija f'konformità ma' trattat tal-Lisbona u l-linji gwida tal-Kummissjoni dwar l-atti delegati dan l-approċ m'għandux jinbidel. Dwar ir-reklamar li nippermettu l-Istati membri japplikaw eh, il-restrizzjonijiet għall-ikel kollu tal-trabi u ta' tfalżar bla distinzjoni ikun sproporzjonat u jkollu kol impatt fuq is-suq intern u tħaddim tajib ta' suq intern. Kif tistgħu taraw, hawn ħafna aktar affarijiet illi jaqduna milli li jifirduna u jiena fiduċjuż nibqa' fiduċjuż illi diskussjonijiet kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill ser iwasslu għal test aħari tajjeb fit-tieni qari. Jiena issa ninsa perqan illi nisma' x'għandkom xi tgħidu intom. Grazzi tassew. Grazzi Kummissarju, issa fisem il-Kumitat tal-Industrija l-Onorevoli Takkula għal minuta. Edi alkuun haluan kiittää rapportoja Frederik Riesja. Grazzi tassew, President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill onorevoli Ries, ir-rapporter, għal biċċa xogħol eċċellenti tagħha. Jiena fassalt l-opinjoni għal kumitat tiegħi kienet ċaġa pjuttost faċli għaliex kellna dokument tajjeb ħafna fuq xiex naħdmu. Jiena naħseb illi huwa importanti illi aħna dawn ir-regoli nirrevedwhom għaliex eh, leġislazzjoni antika kienet tassew obsoleta. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar prodotti tal-ikel, għatrabi u għal anijiet mediċi speċjali, ovvjament neħtieġu it-tikketjar speċjali dan għandu jkun viżibbli, it-test għandu jkun wieħed li jista' jinqaraw, jista' jinftiem. Aħna m'għandniex nippermettu illi jkun hemm xi affermazzjonijiet tas saħħa li jistgħu jkunu għarriqa fuq l-ittikettjar u n-nies jridu jkunu fiduċjużi dwar dak illi huma qegħdin jieklu. Jiena naf dan is-settur tal-industrija tal-prodotti tal-ikel, jiena meta kont tarbija u kol kont fuq formula tal-ikel ta' trabi u naraw illi kien hemm affermazzjonijiet tas saħħa illi kienu jqarqu b'dak li jkun. Grazzi fisem il-Kumitat Imko Sinjura Ivanova l-Minuta. Grazzi, President, hemm ħafna benefiċċji illi ser toffri din il-leġiżlazzjoni. L-ewwel net ser tħares il-konsumaturi b'mod aktar effiċjenti billi tinformhom aħjar dwar prodotti speċifiċi tal-ikel. jar tkun ċar u li wieħed jista' jifmu ma jridx jagħmel l-ebda affermazzjoni ta' saħħab. Il-kwistjoni ta' ikel dietetiku hawnhekk ma tot għaliex ma kienx hemm kriterji speċifiċi li jiddeterminaw ikelux dietetiku jew le tinninet huwa importanti li nagħtu protezzjoni il konsumaturi għal gruppi vulnerabbli rridu niżguraw illi l-ikel illi huwa ntis għal tfal u trabi għandu jkun regolamentat fi rigward tal-kontenut tiegħu hemm bżonn ta' riċerka biex naraw salima limitu dan il-ħalib tassew jikontribwixxu biex it-tfal jikbru. Il-simplifikazzjoni tal-qafas legali attwali se jeri kontribwixxi għal tħaddim aħjar ta' suq intern, se inaqqas il-pis amministrattiv għal kumpaniji se it trasparenza u ser jixpruna il-libertà tal-moviment tal-prodotti. Nittama li dan il-proposta tiġi eh, appoġġata li s-sertu għassal biex il-konsumaturi kollom saħħaħja. Nishtiq nifraħ li rapporter u l-kollegi kolla tajem kolli maħħom kena kooperazzjoni eccezjonali fil-rigward ta' dan il-dossier. Grazzi, signora Ivanova. Issa, naddu għal-kellima fisem il-gruppi u nibdew bil-PPE. L-Onorevoli Delange għal-minuta u nofs. Grazie, tassew, President. Aħna naqblu mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-fatt illi din hija ħidma importanti ovvjament li kell tad-dieta u dawn il-health claims iridu nindirizzawhom. Naħsbu li l-leġiżlazzjoni tant ġi żviluppata illi aħna nistgħu issa nkopru il-prodotti tal-ikel tagħna Aħna għanna reġim speċjali għal skopijiet mediċi speċjali u għatfall. Irridu nitrattaw il-gluten u koll. Għalix ma kienx ċar bizzejiet. Meta il-Kummissjoni sejra tikkonsidra li dan jaqa taħt prodotti tal-ikel normali f'din il-leġislazzjoni aħna nappellaw lill-Kummissjoni u lill-Kunsill l-ewwel qabel kollox biex iħaffu xi ftit hawnhekk aħna x-xogħol tagħna għamilnieh dan ir-rapport ġie adottat fih dan il-kumitat maġġoranza kbira u naħsbu li jekk ser jiġri hawnhekk fil-plenarja wkoll issa huwa fidejn il-Kunsill illi jiżviluppa il-mandat ta' negozjati. Sakemm qed nitħattu hawnhekk hemm ikel ġdid illi qed joħroġ fis-suq bħal per eżempju il-formula ta' proseguiment għal trabi minn sena sa' tlet snin. Jena eh, għawnek xiftit mħawat dan għandu jkun kopert mill leġislazzjoni speċjali jew inkella dan huwa ħalib long life illi fih xi vitamini jew huwa ħażin għat-tfal għaliex għandu din it-toma tal-vanilla u tfisser illi it-tfal jibqaw ikunu jridu din it-tip ta' ħlewwa matul il-ħajja tagħhom. Irridu niżguraw illi dan nitrattaħ, irridu naraw li niksbu xi naħa ta' ċaressa minn naħa ta' lefsa għaliex il-ġenituri kollha jkunu grati jekk aħna nagħmlu dan. Grazzi Onorevoli Delange. Fisem l-essendi l-Onorevoli Xarbu għal żewġ minuti. Grazzi Sur President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għaliex hija ħadet in konsiderazzjoni ir-rakkomandazzjonijiet kollha mill-kollegi tagħha matul it-tfassil ta' dan ir-rapport u matul l-analiżi tal-emendi. Fl-opinjoni tiegħi lan ta' dan ir-regolament huwa illi niżguraw illi l-persuni jkollhom aċċess għall-informazzjoni korretta marbuta mal-ikel. Dawn l-aħħar deċenji il-leġiżlazzjoni tjibet U għalhekk għandna aktar trasparenza u aktar protezzjoni għall konsumaturi iżda l-leġislazzjoni l-antika dwar l-ikel tad-dieta hija ostaklu għal dan għal din l-evoluzzjoni u għalhekk aħna napprezzaw il-proposta minna tal-Kummissjoni kif ukoll it-titjib il-liġi suġġerit mill-Kumitat MV. Tħassib tiegħi hawnhekk kien il-problema tal-ittiketjar u r-reklamar għal formula tal-ħalib għal trabi u tfalżar. Kif il fu nafu f'ħafna każijiet minkejja il-regolament dawn il-prodotti huma il-reklamati tabla ħabel u il-perċentwal tal-ommijiet illi għadhom ireddaw li l-ulidhom huwa żgħir mens. Il-leġislazzjoni tippermetti biex il-persuni jkunu jistaw jinjuraw il-leġizlazzjoni attwali, leġizlazzjoni speċifika. Jiena kont kontra il-regolament marbut mal-ħalib illi huwa mirat għatfal tfal żgħar għaliex m'hemm l-ebda prova illi dan il-prodott huwa aħjar minn dieta li tagħmel tajba s-saħħa. Dan il-prodott mhuwiex ikel għal skopijiet mediċi speċifiċi huwa sostitut li jiswa aktar sostitut għal ħalib regolari u għal dieta bnina. Dan il-ħalib iżda għadu qed jinbih fil-ħwienet tagħna u għalhekk il-reklamar tiegħu għandu jiġi ġustifikat mod stret ħafna. Lan tal leġislazzjoni huwa ċar irridu niżguraw illi l-persuni jkunu marfa aħjar dwar l-ikel tagħhom. Grazzi. Sarbu, there is a blue card from Mr. Signora Sarbu, għaw blue card mill-Onorevoli Rui. Taċċetta? L-Onorevoli Rui. Grazie, President. Jena nishtiq namel mistoqsija l-Onorevoli Sarbu f'din il-leġizlazzjoni. Naraw illi hemm ħafna burokrazija, per eżempju fir rigward tal-pestiċidi, għalhekk jien nixtieq inkun naf għaliex xewqa daqshekk kbira illi ikun hemm xogħol doppju fil leġizlazzjoni Ewropea. Diġà għandna leġiżlazzjoni attwali f'dan is-settur u għaliex għalhekk għandna bżonn ta' leġiżlazzjoni ulterjuri dwar dan l-istess suġġett. Signora Sarbu biex tu jieġeb? Dan għaliex il-leġiżlazzjoni attwali għandha xi lakuni li huma sfruttati minn ċertu produtturi, minn ċertu persuni partikolari, għalhekk neħtieġu leġislazzjoni illi tkun aktar stretta illi tkun tista' tiġi infurzata u adottata biex bekk l-affarijiet ikunu ċari daqs il-kristall. Aħna nkunu nistgħu naslu għas-soluzzjoni illi l-kol nixtiequ. Grazzi Onorevoli Sarbu, fissem liberali u Demokratiċi, l-Onorevoli Parvanova. Grazzi President, Sur Komissarju Aziz kollegi, ser nibda billi nifraħ lil kollega tiegħi Federika l-rapport tagħha u ħidma eċċellenti tagħha u l-kompromessi li sabed dwar dan id-dokument. Il-proposta mresqa mill-Kummissjoni għandha lan illi tiżgura li felloli ta' protezzjoni ta' konsumatur frabta ma' ikel għatrabi u tfalżar u ikel għal skopijiet mediċi speċjali jena nemmen il-pozizjoni tal-parlament illum tikkontribwixxi biex dan l-għan inizjali jissaxħaħ jena u koll il illi l-ikel sostitut illi jieħu post parti jew l-ikel kollu eh, ta' persuna f'ġurnata għanna mpoġġuha taħt leġislazzjoni speċifika u għanna nissalvagwardja u koll interessi tal-konsumatur fir rigward tal-claims dawn l affirmazzjonijiet tas saħħa u nutrizzjoni. Ikel intis, ikel uħalib ħalib intizi għatfall u trabi kienu punti ewlenin fil-komitat tagħna u anke illum matul il-vot tal-plenarja l kussjonijiet kollha mhux sejrin jiġu indirizzati permezz ta' din il-leġislazzjoni biss u għalhekk jiena nilqa l-inklużjoni ta' talba lill kummissjoni biex tevalwa b'mod ulterjuri l-istatus ta' dawn il-prodotti u tevalwa wkoll iħtieġa leġislazzjoni speċifika mod partikolari għal likel intiżi għal tfal bejn 12 u 36 xar. Dan huwa fl-interess tal-konsumaturi ta' tfal u tal-omijiet tagħhom li aħna niżguraw regoli stretti u koll li nigarantixxu l-ogħla livell ta' ta' korrettezza saħħa ta' tfal tiġi l-ewwel qabel kollox u dan għandu jsir fl-interess tal-produzzjoni u ta' tqejjed tas-suq tal-prodotti. Sinjura Barvanova, En blue card għalik missur xliter. Missur xliter, jek jożbu. Skużani, President, għet qed nitkellem fisem il-grupp tal-ħodor u mhux l-Onorevoli Rvazi. Tista' tistrih, Senjora Parvanova. Is-sur ter mandux leb, mandu lebda intenzjoni ħażina kontrik. Ek joġbok allura nevoli ter. Thank you, President. On the contrary, we cooperate. Grazzi ħafna, aħna anzi kooperajna b'mod tajjeb ħafna. Ah, nistan nitkellem bl-Iżvedis jiena. Il-punt ta' tluq tiegħi kien li inħarsu tfal, inħarsu l-konsumaturi vulnerabli. Aħna ksibnijom dawn il-lanijiet parzialment U dwar restrizzjonijiet għar reklamal fuq eh, li jkunem ħalib alternattiv għat-trabi, nixtieq jiena li jkollna regoli iktar stretti fuq il-pestiċidi. L-ar pestiċidi li aħna nipproduċu ma jistawx dawna jintużaw waqt il-proċess ta' produzzjoni tal-ikel ta' tfal għalkemm iva aħna saħħaħna ir-regoli xorta waħda rridu nkomplu aħna naħdmu fuqhom. Neħejna ftit kategoriji iva, nittama li l-Kunsill u l-Kummissjoni kunu jistgħu jisibu soluzzjoni ħalli bekk ma ngħinux biss dawk li huma l tolleranti għal gluten pereżempju is-soja. Irridu nħarsu l-konsumaturi kollha nixtieq nirringrazzja l kulħadd għal kooperazzjoni. Grazzi ħafna Sur Xlute. Fisem il-konservativi Reformisti Sinra Gerling għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President permetti li jiena nifraħ li rapporter u x-shadows u koll. Regolamentazzjoni aħjar għandha tissimplifika ir-regoli u tagħmel l-interpretazzjoni iktar faċli din ix-xejra iva teżisti fil-proposta kollha kemmi tal-Kummissjoni naqbel jiena li it-tfal, it-tfal iż żgħar eh, dawk li għandhom kundizzjonijiet tas-saħħa medikali irridu jirċievu informazzjoni korretta mhux li tinganna Għatem ħafna xogħol li jisir jrid isir iva kif qal ir-rapporter kien hemm ftehim imma dan il-ftehim inkiser minħabba l-emendi li tresqu f'din il-plenarja għalhekk jiena nħossni li ruħi libera li nista' nikser l-affarijiet ukoll. Jiena ma firmajtx il-kompromess. Kien hemm il-proposta fuq il-prodotti mingħajr gluten. Jiena ma nemminx li il-proposta li aħna ħriġna bija bil fil-kumitat tagħmel il-ħajja aktar faċli għal konsumaturi iżżid is-sigurtà tal-konsumaturi le. Il-proposta ma tamel xek qed proteġi xi pajjiżi xi reġims nazzjonali xi kumpaniji għalhekk għandna ma nippermettux li dan isir dwar il-proposti mill-kumitat dwar id-dita bi inqas kaloriji jekk persuna għandha kundizzjoni ma nafx kemm eh, persuna li għandha problemi tas saħħa persuna obeża ma nafx kemm aħna nistgħu nagħtiw għajnuna jekk nikkomplikaw il-prodotti li huma tajbina s saħħa Dwar riklamar tal-prodotti tal-ħalib, ir-reazzjoni kienet waħda emozjonali, iva imma m'hemmx provi u aħna rridu nfasslu ir-regoli tagħna skont l-evidenza li għandna dimna dwar dawn l-emendi l-ġodda fuq il-pestiġidi diġà għandna aħna fil-femma tiegħi regoli stretti bi regoli tajbin dwar l-użu tal-pestiġidi kien hemm l-ebda evidenza opinjoni biss dwar il-kontrolli stretti għal dawn il-gruppi vulnerabbli jekk aħna se nagħmluhom dawn il-punti jekk aħna se nirrislawhom u mbagħad inti trid turina l-evidenza il-provi dwar kif nistaw naqbdu għadin id-direzzjoni. Grazzi ħafna Signora Gerling, Signora Gerling, Signora Pazgaba et tressa e Blue Card. Taċċetta l-Blue Card Iva, mela Signora Pazgaba. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija għal Signora Gerling, intijet li ir-regolament fuq il- prodotti minar gluten mhux qed jgħinna, imma jena naħseb li huwa importanti li nipproteġuhom li l-nis ċerrija ki Iva e, għanna bżon li introduċu il-leġislazzjoni għalijom jekk dawn l-affarijiet ħaj jeżistu biss fl-leġislazzjoni dwar l-ticket jar tal-ikel mela dana mux bizzejiet ma taħsibx li dan huwa il-kas Sinjua Gelling Iva tweġiba sempliċi naħseb. Ok. Li, inti ma xaġun. It, it's a question of whether... Et nitkelmu dwar jekka Iva se nejnu lil dawn il-gruppi ma naħsibx li din il-proposta żejda qed tgħin lil dawn il-gruppi. Jena naħseb li r regolament li aħna tinresqu fuq l-ikel u fuq l-informazzjoni għall konsumaturi ma naħsibx li dan huwa adegwat u jekk nżidu dawn l-affarijiet ma din il proposta laqas ikunu qed nagħtu għamajjuna għajnuna għanzi nkunu qed aħna qed nħawdu s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna fissem l-IF il-Sur Simanski. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna nifraħ li rapporter għal kidma laħa fuq dan ir-rapport dwar ir-regolament il-ġdid irridu ngħidu aħna li bħalissa ir-regoli vinkolanti attwali dawna mhumiex biżejjed kien hemm ħafna xqu fil-qafas regolatorju attwali li waslu għal xi problemi fl-Ewropa lek irridu naqsu aħna il-burokrazija u rridu naħħu l-ostakli kollha li u l-problemi kollha li jeżistu fuq l-SMEs li huma dominanti fid dan is-settur ta' ikel speċjalizzat. Is-sigurtà tal-ikel vera importanti peress li taffetwa l-gruppi vulnerabbli pa' tfal. Jiena naqbel mal-opinjoni tal-Kumitat eh, Ekonomiku Soċjali u skondan il-Kumitat l-Istati membri għandhom ikunu permessi eh, li jużaw ir-regoli nazzjonali fejn ikun hemm ġustifikazzjoni, fejn ikun hemm raġunijiet tas-saħħa pubblika pubblika. Iġifiri se jkun hemm ukoll bżonn ta' trattament ta' prodotti simili fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna fidel fisem il-gwe is-Sinjura Susa. Grazzi ħafna President illum meta inti titħol ġa supermarket u tħares lejn l-xkafa fejn hemm il-jogurt tant għandek prodotti li eh, tossok li qiegħed ġo spizzerija minn flok. Hemm ħafna informazzjoni żejda imma għal dawk il-prodotti li huma għedin għal sezzjonijiet vulnerabbli tal-popolazzjoni ma tantx hemm ħafna informazzjoni pereżempju bħal dawk li batu bit-sokkor u oħrajn. U E, dawn in-nista spiss ma jkollhomx għażliet dwar x'jistgħu jieklu anke jekk ifittxu ħafna ġewwa supermarket dwar il-prezzijiet ta' spiss li kell speċjali kun jiswa iktar flus mhux qed nitkellmu aħna dwar għażla imma dwar bżonn Għalek, eh, għal darboħra oħra għawnek mux tajjeb li jem diskrepanza bejn dawk li jistaw jippermettu li jħalsu ġaħġa u dawk li ma jistawx. Rridu jippermettu eh, li jħalsu ġaħġa li essenzjali għal ħajjitom is-saħħa tagħna ma tistax tibqa' fid-dejn il-numru zaħir eh, ma il-multinazzjonali, kumpanij multinazzjonali li għandhom ħafna poter mandom xazla dawn u eh, l-Europa trid tieħu bis-serjetà is-saħħa taċ-ċittadini tagħha. Grazzi ħafna issa rridu nisimgħu mill-kellima. L-oħra, sur Lisa għal żewġ minuti. President, kollegi, nixtieq jiena nirringrazzja Sinjora Frederic Ries għal rapport eh, tagħha kif ukoll shadows specialment eh, Sinjora De Lange. Jiena naħseb li irna xilna niksbu konsens fuq ħafna mill-punti u jiena naħseb li il-kompromess fuq il- il-prodotti għal popolazzjonijiet eh, bi bżonnijiet speċjali eh, dan il-punt kien wieħed tajjeb tajjeb li diskutajnieh ovvjament dwar il-prodotti mingħajr gluten iva dawna jistgħu jaqgħu taħt id direttiva dwar l-etikettjar imma rridu nkunu realistiċi għax jekk inti pereżempju tikol il-ħelu biss iva dita tiegħek waħda mingħajr gluten imma mhix eh, dita bnina ġifiri rridu noqogħdu attenti hawnhekk l-emendi li tresqu m'għandhomx jagħtu l-impressjoni il ħazina ġifieri li E, per eżempju il-pestiċidi għandhom ikunu tajbin li jispiċċaw fil-likel ta' trabi. Fl-1990 e, kien hemm leġislazzjoni li trasqet e, leġislazzjoni stretta ġifiri u hemm f'dak iż-żmien edna li il- l-ikel organiku biss kien tajjeb għal trabi minħabba l-fat li kienem ħafna pesticidi ġewwa li kien. Jiena ħdimt ma' tfal u irrid inkun naf eh, x'għandhom xi jgħidu l-esperti. Konsidrajnihom il-kummenti tagħhom imma issa qed eh, smajna li uh, Hemm affarijiet aħjar ir-rapporter eh, etta affarijiet oħrajn u jiena naħseb li din l-informazzjoni l-ġdida relevanti rridu neħdu azzjoni u jekk xi ħaġa ġdida u koll x-informazzjoni ġdida toħroġ mela nistgħu namendaw l-affarijiet ma nixtieqx nagħti l-impressjoni l-ħażina. Grazzi ħafna Sur Lisem. Minuta għas Ja, vielen Dank. Grazzi ħafna President Nixtieq jiena nirringrazzja Shadows u r-rapporter ukoll. Dan huwa rapport li aħna adottajna fil-Komitat ta' Ambjent bi maġġoranza kbira kien hemm l-ebda vot kontra l-ikbar rew l-ola purita hawnhekk li natu livell għoli ta' protezzjoni għal konsumaturi speċjalment għal azzar għat-tfal dwar dawk li huma intolleranti għal gluten dina kwistjoni speċjalment fil-kindergartens it-tfal tiegħi din fil-kindergarten qed nara kemm hemm allerġija ħafna prodotti tal-ikel importanti li dan din il-konsiderazzjoni aħna nikkonsidrawha niddiskutuha fit-sini qari mal-Kunsill il-Kummissjoni u jiena naħseb li se nkunu nistgħu niksbu riżultat tajjeb. Grazzi ħafna. Issu Rossi. Grazie ħafna President. L-azla tal-Kommissjoni Ewropea sabiex eh, innaħu l-elementi eh, li għandhom xjaqsmu mad u li dawn se jaqgħu saħtoqsfa qasfa eh, differenti dana jikkawża dannu. Per eżempju, it-tfal sa tliet snin hemm ħafna ċeljaċi fosthom u hemm ħafna li se jkollhom bżonn ukoll jiklu prodotti bi inqas kaloriji. Ir-rapport rapport Iva eh, qed jipprova jalaq ħafna u eh, per eżempju dwar il-kamp tal-applikazzjoni dwar eh, it-tfal li huma taħt il-pis, ġifri trabi, dawk ċeliaċi, dawk li għandhom bżonn ikunu fuq eh, dieta, dawk li eh, huma intolleranti għal ħalib u dan qed jipprova wkoll eh, jinkludi l-ikel fuq dawk li jagħmlu l-isport. Irrid ikollna norm liġi ad liġi li diġà u rrid li hija effiċjenti. U it tiketjar mhux se jiggarantixxi dawn il-livelli ta' sigurtà li nixtiequ. Grazzi ħafna Sur Rossi, is-Sinjura Grostet għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President li nisimplifikaw ir-regolamentazzjoni Ewropea xi ħaġa tajba imma dana m'għandux xi kawża dannu jew jipperikola s-sigurtà tal-ikel u dan m'għandux fisser ukoll li ikolna id-duplikazzjoni ġifir minn banda li konna s-sigurtà tal-ikel, s sigurezza tal-ikel, xi ħaġa importanti li dawn l-affarijiet ikunu siguri għal partijiet vulnerabbli tal-popolazzjoni eh, dawk li jkunu eh, intolleranti għal gluten irridu jagħmlu dieta dawk li huma intolleranti għal gluten jew dawk li jridu jkunu fuq dieta irridu aħna nikkonsidrawhom wieħed minn eh, kull ħames persuni batu bil-intolleranza tal-gluten, iġifiri għanna aħna ninkludu għom dawn il-prodotti tal-ikel minar gluten fil-leġislazzjoni, għax jekk le dan il-regolament mux ħajkun stret bizzejiet. Aħna nishtiqu li il-formulas ta' trabi u kol ikunu koperti ma nistawx nifmu aħna il-għala il-garanzi li ma jkunx hemm pestiċidi fil-ħalib ta' trabi li ma nistax nifmu għal fejdin il-garanzija ma' deċ. U nixtieq nirgassja wkoll ir-rapporter tal-li qed tħares id-drittijiet tal-konsumaturi. tal konsumaturi Is-Sinjor Wilmot, Iva dan ir-rapport nistgħu ngħidu li kienet ħidma ferm kbira imma nixqiena nifoka fuq kwestjoni partikolari ġifieri l-riklamar għal follow-on formula għal trabi li għandhom iktar minn sitt xhur. Il-WHO u l-maġġoranza tal-pediatricians jgħidu li dawna mhux meħtieġa palissa hemm proibizzjoni fuq il- um, reklamar tal-formula għal dawk li għadhom kif twildu imma eh, għat em reklami għal formulas differenti. Il-sena l-aħra provajt jina mwaqqaf reklam bil-appoċ ta' ħafna MEPs imma sfortunatament ma ksibniex il-maġġoranza meħtieġa. il reċerka turrina li minħabba ħafna tat titri fissu il-ħafna ġenituri ma jafux il-differenza bejn il-formula ta' tfal u il-Formula 1 formula. U jibdew jużaw il-Follow one formula minn moment li huwa wis bikri u uh, dan huwa u li għandna bżonn aħna nal-uħ. Ovvjament il-ġenituri eh, jkun jixtiequ jagħtu l-aħjar nutrizzjoni l tfal tagħhom imma rridu jieħdu dawn id-deċiżjonijiet ta' bażi ta' informazzjoni oġġettiva mingħand l-esperti u m'għandhomx dawna jaqgħu taħt il-pressjoni mill-industrija u jispiċċaw jixtru prodotti li mhumiex meħtieġa nixtieq inħeġġeġ lill-membri sabiex jivvutaw favur emenda 86. Sinjuna Wilmet, em eh, blue card għalik eh, minnant is-senjura Delange. Grazzi ħafna, President. Ma nafx meta kien eh, l-aħar li s-senjura Vilmet użat il-formula fuq il-formula normali ikun hemm numru eh, wieħed u x-xhur partikolari fuq il-follow-on formula hemm numru tnejn. Iġifieri ma nistax nifhem kemm eh, vera eh, trid tkun inti xi ħaġa persuna stupida ġifieri ma tkunx tista' tifhem li dak li hemm miktub fuq dawn il formula differenti għalhekk emenda 68 irridu aħna nivvuta favura iva, Sinjora fil-met Iva ilu ħafna eh, eh, eh, li jiena tajt il-ħalib li tfal għax ovvjament jiena għandi iktar żmien minnek imma jiena għatma użajt il-formula jiena inti ħat t-permetti li nwieġeb mux għed nitkelmu aħna dwar jekk ehm, mara t-deċidi li eh, fuq li maħali patati li tfal taħħa imma qed nitkellmu dwar il-prodotti għax ovvjament kulħadd ikollu stili ta' ħajja li huma differenti u jista' jkollhom problemi differenti għalhekk ma jistax t tfal imma ir-riċerka u rietna li ħafna ġenituri ma jifmux, mux dejjem jifmu differenza bejn il-formula ta' trabi u il-follow-on formula. Trid kull ma trid tagħmel tħares lejn ir-riċerka biex tara li dak li qed ngħidu minnu. U mhux tajb li ninganna u li ġenitur jiċċu xi prodotti li mhux bil-forsi ridu jagħtu l-itfal tagħhom. Grazzi ħafna Sinra Wilmer. Labra un minuto il signor. Grazzi. Għal minuta issa għandna l-Onorevoli Paxka. Grazzi. President, Kummissarju, il-ħarsien ta' gruppi vulnerabli fis soċjetà huwa kompetu importanti għalhekk ir-regolamenti validi għall-ikel għat-trabi u tfal żgħar kif ukoll ikel għal persuni li għandhom diti speċjali forsi ma jimxux skont ir-riċerka attwali xjentifika. U allura l-Kummissjoni tixtieq tissemplifika ir-regoli u din hija xi ħaġa li nistgħu nfaħru iżda għandna xi għarfien dwar riċerka moderna u għalhekk issa nistgħu nfasslu aħjar u nirregolaw aħjar. Namlu proibizzjoni tal-pestiċidi għall-ikel li għandhom dita speċjali minkejja l-isforzi tal-Kummissjoni illi tressa il-qoddim għat legali kumpless f'dan il-qasam tibqa xorta waħda l-kwistjoni se jiġri għall-ikel għal persuni siljak kif ukoll e, għal dak li għandu x'jaqsam it-trab tal-ħalib pat-trab il-formula. U allura rridu naraw mill-qrib l-iżvilupp tal-arfin xjentifiku x'inhuma l-effetti għall-ikel fuq l-organizmi umani u nieħdu azzjoni fid-dal ta' dan. Is-Sur Ziber. Grazzi ħafna President. Jina nirringrazzja lill-Sinjura Delanga għax xogħol li wetqet f'isem il-grupp tagħna. Iżda flimkien ma l-importanza tad debattitu dwar il-ħalib tat trabija ma ninsewx illi qegħdin ukoll nitkellmu dwar gruppi oħra fis-soċjetà tagħna li huma vulnerabbli. Jekk naraw statistika minn 10 sa 30% tal-popolazzjoni Ewropea huma mantelloranti għal lactose u minn 5 sa 7% għandhom ukoll problemi biex jassorbu il-fructose. għanna għandna wkoll persuni li batu minn allerġiji u mbagħad eh, għandna 1% li huma celiac. U Allura, il-qafas leġislativ li għanna bħalissa fl-Europa għad diffiċli li nispiegaw għall autoritajiet kif ukoll għal dawk li qegħdin jipproduċu l-ikel u huwa wkoll diffiċli ħafna l-konsumaturi biex jażu l-aħjar prodotti u l-firxa ta' prodotti f'dawn l-aħħar 10 snin issa ukoll ehm, splodiet u hemm ukoll wieħed jista' jkollu ikel biex ikel speċjali bi proteina eh, għal dawk illi forsi jixtiequ illi jibnu l-muskoli tagħhom għanna għandna wkoll diti oħrajn illi jiġu li kollhom għal għażla tagħhom il-konsumaturi biex per eżempju jitilfu l piece 50 ġemat u allura il-firxa ta' prodotti li għanna palissa ikopru diversi direttivi u regolamenti fuq l-ikel għal eh, raġunijiet speċjali fejn titwal id-dieta kif ukoll dieti bi ftit kaloriji. U allura, kif nistgħu naslu għal formulazzjoni waħda li tkopri dawn l-aspetti kollha? Ovvjament irid ikun ċar għal dawk li produċu li kell xiridu jgħedu fuq it-tikketti u anki għall awtoritajiet xiridu jikkontrollaw. U allura rridu regolament li jgħin is-suq intern u din il-ħaġa hija nieqsa bħalissa minħabba differenzi fl-interpretazzjoni fuq livell nazzjonali. Grazzi. Il-Sinjura Veslin dal meluta Jiena tal-istess fema ta' diversi kellimi hawn illum illi din hija leġislazzjoni importanti sabiex nipproteġu popolazzjonijiet vulnerabbli. U għalhekk huwa importanti illi ninkludu l-gluten hawnhekk fil-leġislazzjoni bekk huwa aktar faċli għal dawk li huma intolleranti għal gluten illi jsibu l-ikel li huma jeħtieġu Nixtieq ngħid ukoll illi jiena nkun ukoll kuntenta illi nivvota favur emenda 84 tas sur Schlichter iżda eh, minħabba il-femi differenti bejn il-gruppi ma saċna nagħmel hekk u kien kol qed iqis ir-regoli tal-pestiċidi. Nixtieq nivvota favur emenda 86 Eh, Esther Langer qed tajt irid ikollok żar biex tkun taf dwar dan. għandi żewġ titrabi eh, jiena wkoll tajthom ħalib eh, tal-formula, ħalib tat-trab u forsi naraw li l-prodotti huma differenti għandhom kważi l-istess kuluri, kważi qegħdin jippruvaw jevitaw l-ikel għal trabi milli jikkonċentraw fuq il-ħalib numru 2 dak ta' tip follow-up. Xi drabi jiena wkoll ehm, xtrajt il-prodotti l-ħażin kemm il-darba għaliex jidru tant simili il-prodotti. Grazzi signora Westland, minuta u nofs għas Sinjura Klas. Grazzi President. Komissarju, kollegi, l-ikel li għanna bżon jeħtieġ regoli speċjali meta nirreferu għat-trabi. Mhux biss biex nżommu s-saħħa tajba f'kundizzjoni tajba, iżda dan ukoll jikkonċentra fuq l-iżvilupp tal-persuna. Minħabba il-prinċipju ta' kawtela ma rridux naċċettaw riski li wieħed jista' jarraf. Kull żball fisem l-industrija ikollu mbagħad eh, kastik minnaħa tal-konsumaturi. Issa, irridu u kol naraw li konna leġislazzjoni restringenti dwar il-pesticidi. Issa għanna limiti aktar baxxi milli fil-fatt jistajon l ħsara. U allura wieħed ma jistax jara jekk pjanta li ġiet trattata bil-prodott jista' tassew ikun tkun ħilsa mill-residwu. Il-Parlament Ewropew mod konsistenti żamm mal prinċipju ta' kawtela meta trattajna eh, trabi u tfal żgħar u dan huwa punt li rridu nibnu fuqu. Ħdimna bisħieħ fil-kumitat sabiex insibu formulazzjoni adattata u nirringrazzja r-rapporter Sunjora Ries kif ukoll lil Lester Delanga għax-xogħol tajjeb tajjeb tant tajjeb tagħha. Rridu naċċettaw illi it-tfal sa minn età ta' sena ċertament jistgħu jieklu flimkien mal-membri familjari tagħhom madwar il-mejda mingħajr problemi għas-saħħa. Grazzi ħafna għanna l-Onorevoli Pirillo. Grazzi President, jina nifraħ li rapporter għal kompromess li laħqet fl-envi bekk insaħħu l-proposta tal-Kommissjoni permezz ta' ħarsien aħjar tal-kategoriji ta' konsumaturi vulnerabli u bekk ikun ikun aktar informazzjoni tina tal-ilhom. L-eskużjoni fil-proposta tal-bidu tal-prodotti sens binar gluten u dan jfisser li qed nippenalizzaw kategorija illi għandu patoloġija minħabba intolleranza għal dan l-allergen illi ma jgarantix dita kompleta bilanċata biex bekk jieħu eh, wieħed jieħu nutrienti meħtieġa biex ikun b'saħħtu. Fin-negozjati fil-ġejjini fil-Kunsill forsi nistgħu nipproponu regolamentazzjoni orizzontali per regolament 11-69 fejn jitlu prodotti ġeneriċi minar glutini. gluten biex baddan kollu u koll eh, jindika illi huwa adattat għal dawk li għandhom dan l-allergen. Grazzi. Grazie, Sir Pirillo. Tira palabra por un minuto la signora. Grazie ħafna għal minuta il-Sinjura Kadenbach. President, Kommissarju. Naħseb ir-regoli qoddimna lum se jiksbu ħafna minn dak li xtaqna jiġifieri aktar sigurtà għall konsumaturi, u sigurtà wkoll għall produtturi. Fit-tikketjar naraw li qegħdin ippruvaw intejbu l-għażla li l-konsumaturi jistgħu jagħmlu iżda hemm konsumaturi illi minħabba l-bżonniet mediċi tagħhom ma jistgħux jibbenefikaw mid-diversità ta' prodotti disponibbli. Għalihom jeħtieġ li jkollna regoli, jeħtieġ li jkollna s-sigurtà kemm jekk huma pazjenti bil-kanċer jew persuni li jibatu eh, problemi ta' metabolizmu. Irridu nagħtu wkoll sigurta għal dawk li huma l-iżar fis-soċjetà tagħna, għat-tfal, iżżar ħafna u allura xi kultant mhux dejjem naslu għal konklużjonijiet adattati biex ngħinuhom il dawn il-kategoriji jeħtieġ li jkun hemm sitwazzjoni fejn wieħed jażel bejn li wieħed irreda l-trabi jew inkella illi jixtrilhom il-trab tal-ħalib, il-formula u allura jiena nappoġġa l-Onorevoli Vilmot fuq dan il-punt. Grazzi ħafna għal minuta s-sur Tarabella. Jiena nilqa mod pożittiv dan ir rapport għaliex bekk se nikkomplementaw ir-regoli li diġà għandna dwar l-ikel għal gruppi vulnerabbli, tfal u trabi. Bekk il-qafas legali se jkun aktar koerenti u ċar. Issa obbligu ċar biex natu informazzjoni dwar l-ikel speċjalment fejn jidħol ir reklamar għal prodotti immirati għat-trabi minn 0 sa 6 xhur u bat minn 6 xhur sa sena L-industrija użat l-istrateġiji ta' marketing illi xi kultant jeħtieġu illi jkunu affidabbli meta niġu għad-data xjentifika relevanti għaliex inkella se jkollna aktar riski għas-saħħa tat-tfal irridu regoli ċari ħafna hawnhekk. U allura jeħtieġ li jkollna valwazzjoni ċara u mekkaniżmi ta' valwazzjoni ċari. L-evalwazzjoni trid titwetta mod Eh, li tagħti attenzjoni u tkopri il-prodotti kollha fis-settur. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Merkis. Grazzi ħafna President. Grazzi wkoll lir-rapporter għal din il-proposta eċċellenti. Wasal il-waqt illi naraw titjib dan il-qasam hekk kif intqal l-innovazzjoni fil-qasam tal-ikel Eh, miex iġmielu u qed jgħaddi l-leġislazzjoni issa li tilfet il-passu allura rridu nagħtu attenzjoni l dan il-punt. U kif qalu l-kellima hemm aktar aktar persuni li għandhom dawn l-allerġiji u għandhom dawn il-bżonnijiet mediċi u rridu noqgħdu attenti għal din il-ħaġa. Hemm gruppi vulnerabbli ovvjament fil-popolazzjoni persuni li għandhom ah, allerġiji li jeħtieġu tiġilhom ukoll attenzjoni speċjali. Mhux veru li dejjem huwa faċli illi taqra fuq it-tikketta qegħdin nitkellmu dwar dan il-hekk sejjaħ follow-on formula u diffiċli wieħed jara jekk in-numru huwa wieħed nejn jew tlieta, il-ġenituri x'aktarx ma jkollhomx il-ħin jaqbdu l-ewwel bot li jiġi għal idejhom u ma jkunux jafu hux formula ta' tip follow-up jew le. U allura din il-ħaġa iva trid tkun aktar ċara, kwistjoni ta' informazzjoni din, iżda fuq it-tikketjar irid ukoll naraw eh, forum differenti ta' pakketjar biex ikun ċar għal ġenituri u dawk li għandhom bżonnijiet mediċi speċjali eh, dwar eh, informazzjoni dwar x'eżattament x'qegħdin jixtru. Ir-reklamar għandu rwol importanti ħafna f'dan kollu, u għalhekk irdu nittrattaw din is-sitwazzjoni partikolari għax ħafna drabi ir-reklamar jista e, iwassal għal stqarrijiet li ma jkunux minnhom. Hemm ukoll mhix kwistjoni biss ta' e, xi formula maġika illi twassal għal soluzzjoni għal kollox u rridu wkoll e, nqisu technology għaliex hemmhekk ukoll għandna ħafna żviluppi mixin ġmielhom Allura rridu nqattaw aktar ħin fil-ġejjieni naraw u nqisu dawn il-popolazzjoni vulnerabbli. Grazzi ħafna Sunjura Merkes naddu għal catch the eye. Għal minuta. Is-Sinjura Vice Gerber. President, grazzi. Konsumatur medju jista' jażel mod ħieles il-prodotti li jixtieq jixtri f'supermarket u mbagħad jikkonsmom. U hawnhekk il regolament tal-tiket tal bizzejiet. Iżma meta niġu għat-trabi u tfal żar ħafna, hemmhekk neħtiġu standards jien ħafna meta nġu għal-kontenut u l-tiket tal-prodotti. Jien għandi wkoll tarbija eh, ta' sena u li jiena eh, riddajt u għallura tajjeb illi il-formula ma jiġix reklamat b'xi ġbijat sbieħ li jgħidu li il-ħalib ta' dan it-tip u aħjar mill-ħalib tal-om u għallura il-follow-on formula f'din il-leġislazzjoni qed inqisuha għaliex il-prodott għandu toma ħelwa u jista' jfisser illi it-tfal jidraw din it-toma ħelwa u mbagħad ma jkunux iridu jxorbu xejn aktar. It-tfal żgħar jeħtieġu ikel speċifiku u għandhom bżonnijiet speċifiċi u għalhekk neħtieġu livell qoli ħafna ta' protezzjoni meta niġu għall-intolleranza persuni intolenti għal gluten dawn għandhom bżonni speċjali u jridu jiġu integrati fil-leġislazzjoni. L-ikel intiż għal dawn in-nies jeħtieġ ikollu l-istess livelli ta' vitamini u benefiċċji nutrienti oħrajn u allura jrid ikollna standard qoli ħafna hawnhekk. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss, grazzi ħafna President. Nixtieq nirringrazzja lill kollega Ries għax xogħol eċċellenti li wettqet hawnhekk ippruvat tintroduċi xi ċarezza fil-konfużjoni attwali biex bekk nipproteġu l popolazzjonijiet vulnerabbli fl-aqwa mezz u anki ngħinu l-SMEs l-SMEs fl-industrija tal-ekel ukoll ħaqhom eh, l-attenzjoni iżda informazzjoni ċara fuq it-tikketta mhix is-soluzzjoni għall problemi kollha ħafna zminilu konna natu ħafna iktar eh, natu ħafna iktar kas it-tfal u nalmuhom aktar xinu eh, x'inhu tajjeb għal biex jiklu. U allura hemm informazzjoni dwar l-ikel illi jgħaddi l-tfal diversi modi. Ħafna drabi tfal ma jafux l-ikel kif jiġi prodott, ma jafux xinu tajjeb għal saħħithom u le. U allura l-industrija trid tiġi involuta f'dana kollu, mhux biss li jagħmlu reklami fejn qegħdin ifaħru il-prodotti tagħhom iżda qegħdin jgħinu fit-trabija ta' tfal b'mod li huwa tajjeb għas-saħħa tagħhom għaliex dan huwa tajjeb għal kulħadd fl-aħħar mill-aħħar naf il kummissjoni eh, temmen bisih din il-ħaġa u nittama li jkun hemm inizjattiva dalwaqt biex bekk ikonna soċjetà iktar b'saħħitha. Grazzi. Grazzi lis sir Manders. L-Onorevoli Molson. Minħabba l-fatt li s-sistema diġestiva tat trabi hija lesta li ma taċċettax bakterja, bakterja kif ukoll sa minn xarej jkollhom bżonn nutrienti speċifiċi, allura l-ġenituri x'aktarx ma jkunux jafu eżattament din il-ħaġa u nafa li xina missier wara kollox issa hemm M'hemmx dubju illi l-ħalib tal-om huwa l-aqwa għażla fejn dan huwa possibbli. Minħabba il-biżat naraw li ma tantx nistgħu nsibu soluzzjonijiet u l-ġenituri ikollhom jiddeċidu x'inhu l-aħjar għalihom u għal tfal tagħhom. Iżda importanti l-Unjoni Ewropea tevita milli jkun hemm leġiżlazzjoni li tippermetti l-ġenituri milli ehm, jinsew kemm huwa importanti l-ħalb tal-om. Grazzi l-Onorevoli Kadenbach. President, Kommissarju. Illum mandi talba li nixtieq inressa qegħdin niddiskutu il-programm multjanwali kell. U għallura naħseb għanna u kol nifukaw fuq li kalla l-kulħat u kol, eh, kemmu importanti li kulħat jitallem dwar is-saħħa eh, l-informazzjoni, it-tikketar, il pakketti dana kollu sejjajna jekk il-konsumatur meta jiġi l ta' tas-saħħa fl-għażla tal-prodotti tal-ikel disponibbli ma tantx jaf dwar xinu ma bżonnijiet speċjali jew personali tiegħu u allura irridu nisqu dan il-punt, irridu nalmu lil konsumaturi mhux biss dwar li kelli staw kol dwar is-saħħa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Schlitter. Grazzi ħafna President. Il-fat li għeddin u koll inqisu dawn il-formulas differenti il-follow-on u għattrabi, emma koll il-kategorija numru tlieta jiġifiri irrit ikonna proibuzzjoni fir xawisa Eh, ta' reklamar għaliex inkella kategorija numru 3 ta' dan il-formula wkoll se joħloq konfużjoni. Dan m'għandux iseħħ follow-on iżda forsi eh, ħalib eh, mill-baqra li huwa niexef. U mux bisejt li għonna kategorija separata l-sport jew għal prodotti dietetiċi, dawn għandhom jiġu koperti minn stqarrijiet ta' saħħa taħt il-leġislazzjoni attwali u l ura aħna proponu bħala ħodor illi neħu dawn il-punti fil-proposta u nżommu il-talbit tas soltu tas saħħa u hemm ħafna per eżempju informazzjoni li mhux minnu dwar prodotti tal-isports. Grazzi. Is-sur dalli jekk jogħġbok. Sur President, Onorevoli Membri, jiena nieħu pjaċir ninnota nota li għanna femmit simili dwar l-importanza tal-ħarsien tal-aktar gruppi vulnerabli tal-popolazzjoni. Jiena xtaqt nagħmel xi kummenti dwar tliet kwistjonijiet illi tqajmu waqt id-dibattitu. Għal dak li għandu xaqsam regoli speċjali għal trapa l-tfal li għedin jikbru, illi ħalibri għal dawn it-tfal, femmit differenti jekk il-prodotti mhux meħtieġa jew le għal ħtiġijiet nutrienti ta' dawn it-tfal. U għalhekk nara l-bżonn illi naraw mal-efsa se jkunu dawn il-bżonnijiet fejn jitlu dawn it-tfal. U għalhekk nappoġġa t tħejjija ta' rapport dwar din il-kwistjoni. U jina lest ukoll illi nqisu l-kwistjoni ta' reklamar hekk kif semmew s sinjura Wilma tu uħrajn Dwar il-kwistjoni tal-pestiċidi kifet il-leġislazzjoni dwar dan il-punt ġi rivedud dan l-aħħar u diġa iqis gruppi vulnerabli dawn jinkludu tfal. Naqbel bisħiħ illi l-użu tal-pestiċidi fil-prodotti intiżi għat-trabi u t-tfal żgħar jiġu restretti kemm jista' jkun. Tassew, il-leġislazzjoni speċifiku eżistenti għal trabi u tfal diġa diġà qiegħed e, iwassal għal livelli baxxi ħafna għal pestiċidi. Tant ma baxi dawn il-livelli li de facto de facto dawn huma projbiti. U allura nistgħu naċċettaw emendi fil-att bażiku sakemm ikun konsistenti ma' regoli eżistenti. Punt hawnhekk. Irridu namlu differenza bejn l-applikazzjoni u il prezenza tal-pestiċidi jekk nirristrinġu lil nfusna illi niprojbixxu l-applikazzjoni tal-pestiċidi allura dan jfisser li se nippruvaw nevitaw il-preżenza ta' pestiċidi fuq l-eli minissa u għalhekk mingħajr ma nkopru l-eli kontaminati li diġà jeżistu fejn eh, l-ikel għat-tfal eh, jista' jiġi kultivat. U allura l konċentrazzjoni tagħna għandha tkun fuq il-preżenza tal-pestiċidi fl-ikel aktar milli l-applikazzjoni tal-pestiċidi għaliex dana se jkopri wkoll kolinkwa ikel li jitkabbar feli li ġew kontaminati fil-passat. Issa il-kwistjoni ta' ikel mingħajr gluten nemmen illi għanna inneħħu il-perċezzjoni illi l il proposta tagħna b'xi mod qed tnaqqas il-protezzjoni għal persuni siljek f'din il-proposta min-naħa l-oħra qegħdin inżidu l ħarsien għal persuni siljek. billi nżommu regoli ta' tikettar u ta' komponenti hekk kif huma u l-Kummissjoni tixtieq iżżomm Eh, dawn ir-regoli ta' tikketar u komponenti u titrasferixxi ir-regoli taħt test legali iktar xira, ġifiri tarif dwar li kella konsumaturi li flimkien ma ikkel paketta tsejħares persuni siljak anki f'kas ta' ikel mhux pakkettat li mhux se jkun il-każ jekk din il-parti titħol f'din il-leġislazzjoni partikolari. U allura hawnhekk qegħdin nissimplifikaw l-affarijiet u dana taħt FIC, il-regolament FIC naraw li regolament l-elementi għal-tarif dwar eh, tarif għal-celiax ikopri u kol il-prezenza ta' gluten tal-gluten fl-ikel u allura billi nwessaw l-ambitu fejn l-element tal-gluten jiġi indikat, dan jkun aktar ta' beneficju għal persuni li huma siljak. Dos minutos la signora Ris. Grazie Komissarju Rapporter, Signora Ris, għal żewġ minuti. Grazzi President. Xi osservazzjonijiet biex nikkonkludi, nixtieq nirringrazzja lil kull min tkellem dal-għodu u għedin naraw illi għaw dak li jistan sejjaħlu appoċ ġenerali għal kompromessi li sibna flimkien fil-komitat. Jena smajt u koll il-komissjoni għanna approċi differenti dwar uħut mill kustjonijiet ewlenin li semmew ikel minn gluten per eżempju għadu kem jirreferi għalih il-komissarju. Il-tiket jar, il-reklamar il-valur miżjud tal-formuli ta' proseguiment Sur Lajgen u s-Sinjura Schluiter u kol tkellmu dwar dan il pestiġidi semmew kemm il-darba mod partikolari mill-onorevoli klas. Aħna ilna għal-bosta xur nipruvaw nfasslu din leġizlazzjoni għal tkun waħda komprensiva u trasversali u aħna hawnhekk iffokajna fuq l-iktar għanijiet ambizjużi illi jindirizzaw il-setturi rilevanti tal-popolazzjoni u ħdimna flimkien biex it-test ikun ukoll f'konformità ma' dan l-approċċ trasversali. Xi ħaġa li ma tantx issemmit forsi minħabba li m'hawnx il-Presidenza dalodu hija n-nuqqas ta' ftejjim tal-ewwel qari, eh, il-falliment hemmhekk, forsi nistgħu noħlu fil-Presidenza Dan ġara minħabba li l-proċedura maġla qed tipprova turi qed tibda turi l-limiti tagħha din il-fast track procedure. Inna nużawha wis issa sa mill-2009 u x xewqa tal-Parlament mhux dejjem jintlaħqu permezz ta' din il-proċedura. Jiena naħseb li d-deċiżjoni li jkollna vot u jkollna it-tieni qar imbagħad hija l-aħjar deċiżjoni. Nittamaw ovvjament illi fit-tieni qari niksbu r-riżultat li jasal mill-aktar fis possibbli dwar il-prodotti mingħajr gluten. Jiena naħseb il-maġġoranza tagħna hawnhekk jemnu il-referenza għal leġislazzjoni tal-informazzjoni l konsumatur dwar l-ikel mhix biżżejjed. Artiklu 36 ta' dan ir-regolament mhuwiex biżejjed fir-rigward tal-sigurtà, l-kwalità u il-komponenti. Aħna bħala parlament ser nibqgħu nixtiequ li nkunu assoċjati għandna dritt tal-iskrutinju, pereżempju nixtiequ li nkunu involuti fid-deċiżjonijiet kollha fir-rigward tal-bidla ta' din il-lista famuża u għalhekk il-kwistjoni tal-atti delegati hija importanti immens, hija kwistjoni pendenti u nittamaw li naġgħu nitrattaw matul il-Presidenza ta' Ċipru. Grazzi President, grazzi Sinjora Ris. Id-dibattitu huwa issa u sar nivutaw illum f'nofsinhar ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Iġifiri l-istok ta' ringi li jinsab fil-punent tal-Iskozja. U ċala darbat nitkelmu dwar